Fuq l-agenda għanna il-punt tal-Onorevoli Preda il-raba forum tal-livell u li dwar l-effikaċa tal-għajnuna. Naddi l-kelma l-rapporter għal erba' minuti jekk jogħġbok. Merci infiniment, Madame la Le quatrième forum de niveau... Iva, grazzi tassew, Signora President Ir-raba forum tal livell qoli dwar l-effikaċja tal-għajnuna l isser is-sef fl-ħar ta' Novembru ġewwa Busan serat il-Komunità Internazzjonali l-opportunità illi jerġa' jsaħħa u jerġa' jifformula l-impenn tagħhom biex nipromovu l-iżvilupp l-istennijiet huma għolin ħafna għalla li aħna nittamaw illi sertati ambizzjoni vera u propja WTO għasnin li ġejjin. Il-numru, għanna numru ta' sfidi li rdu nindirizzaw l-evaluazzjoni tal-segwitu ta' dikjarazzjoni ta', par ta u l-aġenda ta' akra għall-azzjoni juru li aħna nisabu fit triq tajba. Iżda l-applikazzjoni ta' dawn l-impenni hija waħda ewlenija. Hemm pajjiżi donaturi u pajjiżi li jibbenefikaw. U l-effetti mhux qed jaslu malajr. L-aħħar studju minnant il-Kummissjoni wrew illi l l-Istati membri applikaw l-kodiċi ta' kondotta fuq il-qasma tax-xogħol aħjar dan jippermetti li aħna nifrankaw 6 biljun euro fis-sena permess ta' frankar fl-effiċenza. U għalhekk qed nitilfu opportunità kbira għall iżvilupp hawnhekk. It-tieni sfida li hija marbuta mal-ewwel waħda hija ta' natura politika. Għandna bżonn ta' rieda politika li rridu nurwa ġewwa Bużan. Irridu nuru li hemm tmexxija Ewropea. biex bekk inkunu nistaw nizguraw illi ikunem aktar effiċenza fl ajnuna tal-izvilup. Irridu kol naraw xinuma il-prinċipji tal ajnuna Il-kooperazzjoni fl-izvilup trid isu kol il-fatt il l-bidla il-dinja qed tinbidel hemm donaturi ġodda il qegħdin ifeġġu u rridu ndaħru donaturi privati wkoll, kooperazzjoni nofsinhar nofsinhar hija importanti wkoll, rridu nqisu dawn l-affarijiet u rridu naraw il-mod ta' kif aħna nħarsu lej rridu irridu ninkludu isħobijiet inklusivi ġewwa Buzan, rridu nqisu wkoll iċ-ċirkostanzi differenti illi fihom lajnuna tingħata bħalissa. fir rapporti tiegħi jiena ngħid dak li rridu nagħmlu biex intejbu l effiċjenza fl-lajnuna nitkellem dwar id-demokraziji u it-titjib tal-kooperazzjoni bejn id-donaturi u l-beneficjari nżidu trasparenza fl-għajnuna jien nitkellem ukoll dwar il-kwistjoni tal-frammentazzjoni u viżibilità tal-għajnuna. Jiena sodisfatt li qed nara illi jiena naqbel mal-Kummissjoni għaliex fil-komunikazzjoni tagħhom tas-7 ta' Settembru huma għalu x'in il-pożizzjoni tagħhom fi rigward tal-konferenza Busan u saħqu dwar kważi l-istess elementi li sħaq dwarhom jien. Għalhekk naħseb illi hemm rwol importanti ħafna illi għandha l-Ewropa meta ssawwar l-aġenda internazzjonali tagħha dwar l-għajnuna. Aħna qed ngħaddu minn Pariġi għal Busan vaja Dakra Urdu niftakru li l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea hija aktar minn nofsa l-għajnuna illi lajnuna li tagħti id-dinja kollha kemm hi. U għalhekk irridu impoġġu fil-qalba tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea il-ġrieda kontra il-faqar. Irridu ntejbu il-kooperazzjoni fl-iżvilupp. Huwa fidejn l-Unjoni Ewropea fidejn l-Istati membri illi juru fl-iżvilupp illi aħna l-esti illi nadottaw pożizzjoni ambizjuża ġewwa Bużen. Issa huwa fidej il-Kunsill li jagħmel l-aħħar tejjiet għal dan il-forum. Naħseb rapporti huwa bażi tajba ħafna biex l-istati membri kollha jinvolvuhom. Meta niġu biex nżidu l-effiċenza fl-għajnuna u n-natura demokratika wkoll tal-għajnuna. Irridu nfasslu sħubijiet ċirqa biex niżguraw il-lanijiet tal-iżvilupp ta' bilħaq jinkisbu għal ġid tad dinja kollha kemmi u rridu niżguraw ukoll li l-għajnuna tiġi mqasma b'mod tajjeb. Grazzi l-Onorevoli Zaborska. Grazie, signora Presidente. Grazie, signora President. Grazzi, signora Kommissarju. L-isforzi li niġġieldu il-faqar fid-dinja għadhom hemmhekk aħna nemnu illi il-bniedem ikompli jiex l-umanità għada hemmhekk dan il-forum jorina illi l-assistenza l-għajnuna tkun waħda effettiva, irridu nirrevedu Rridu naraw xa minna kemm għenna nies permesta ta' dawn il-kriterji. F'Bużan għandna opportunità illi natu titwila madwarna u naraw fejn ninsabu iżda ma rridux nitilfu lan ewlieni minn qoddim moħna. Jekk irridu ta' bilħaq nġildu il-faqar, irridu nejnu l-nis biex ifendu rasom, biex jgħinu li l-om infusom, dan il-prinċipju ma rridux ninsewħ. Grazzi l-Onorevoli Bazescu. Grazzi, grazzi, signora President. L-ewel net, grazzi tassew lill-kollega l-Onorevoli Preda. Dan huwa rapport tassew fuqtu. Fid-dawl tal-konferenza ġewwa Buzen jiena naqbel li l-Unjoni Ewropea trid tadotta approċċ ambizzjuż biex tindirizza l-għajnuna b'mod aktar effettiv Jiena nixtieq nitkellem dwar ħtieġa illi ntejbu trasparenza u nisimplifikaw il-proċeduri għal għajnuna skont paragrafu 15 tar-rapport. Huwa importanti illi nistabilixxu relazzjonijiet fost il-pajjiżi donaturi u dawk li jibbenefikaw. Per eżempju, hemm proġett msejjaħ The Health Matrix Network illi kontribwisċa biex titnaqqas b'50% il-mewt fost it-tfal. Dan huwa eżempju ta' dak li nistgħu niksbur naraw x'inhi il-kontiċi ta' kondotta tal-Unjoni Ewropea wkoll biex niżviluppaw din il-politika. Grazzi. L-Onorevoli Cortis Lasta. Grazzi, grazzi ta' sew, Sinjora President. L-ewwel nett jiena nixtieq nifraħ lill-Onorevoli Preda ta' dan ir-rapport. Għal darb'oħra juri illi lajnuna tejn biex niġġieldu il-faqar, l-isbilanċi u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea turew lini fid-dinja u għalhekk tittiżgura l-effikaċja tal-għajnuna għandha tkun waħda mill-ambizzjonijiet tagħna fir-rigward tal-ġejjieni. Il-konferenza ġewwa Bużan ser tkun importanti biex nistabilixxu miri vinkolanti jew opportunità għall-Unjoni Ewropea biex issawwar approċċ ambizzjuż. Dan huwa fl-interess tal-partijiet kollha interessati. Irridu mekkaniżmu b'saħħtu trasparenti biex niġġieldu kontra tax havens u niżguraw illi forum alternattivi ta' jiġu trattati taħt l-istess titlu ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji rdun nqisu wkoll kooperazzjoni nofsinhar nofsinhar fost l-oħrajn. Dak li għandu xaqsam Spanja l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa wieħed mill-fatturi l-aktar importanti li rdu nqisu meta nindirizzaw l-effikaċja tal-għajnuna. Aħna nappoġġaw il-ħolqien ta' indikatur skont il-bilanċ bej sessi biex jagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni biex bekk inkunu nistgħu ninkludu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-proċess ta' konsultazzjoni fir-rigward tal-effikaċja tal-għajnuna. Grazzi. Grazzi. Il-Kummissarju Pibalks. Grazzi President. Nixtieq nibda billi ningrazzja l-Onorevoli Preda għal rapport tiegħu u anke jekk ma tantx hawnni hawnhekk biex niddiskutu dawn il-kwistjonijiet żgur nafu illi naqblu bħala istituzzjonijiet Ewropej dwar din il-kwistjoni. Iżda fadal ħafna x'namlu biex nħejju għal-konferenza ta' Buzan l-ewwel nett. Jiena nilqa' fatt illi ser ikun hemm tliet membri tal-Parlament Ewropew fid-delegazzjoni Ewropea u għalhekk il-pożizzjoni tagħna jektar b'saħħitha qed nara illi għanna bosta sfidi u d-dimna. L-ewwel sfida hija li nirriflettu dwar l dikjerazzjoni ta' Pariġi u l-aġenda ta' Akra l-azzjoni nirdu naraw xi ksibna. Kif qal rapporter aħna bħala komunità donatur aħna ksibna fuq l-indikaturi. Dan ifisser illi aħna irdu nikkonfermaw id-dikjerazzjoni ta' Pariġi b'tali mod illi tatina aktar assigurazzjonijiet. Pjanijiet ikunu segwiti minn appoġġ fl-effikaċja tal-għajnuna għaliex il-miri tagħna eżis membri. Il-membru Zaborska qalet il-mira tagħna hi li ngħinu lil persuni biex jgħinu lilhom infushom. Għalhekk l-aġenda tal-għajnuna hija importanti ħafna. Kulħadd jaqbel irridu ninnovaw u rridu naraw kif fis-snin li ġejjin nirnexxu f'dawn l-indikaturi wkoll. It-tieni kwistjoni hija marbuta mal-affarijiet illi imbidlu. Iċ-Ċina, l-Indja u atturi oħra Għedin naraw illi dan mumiex pajizi donaturi. Hija situazzjoni kontradittorja, ma nafux x'qed jagħmlu l-imsieħba tagħna għaliex l-aġenda tagħhom trid tkun illi kulħadd isegwi l-istess proċess, forsi mhux bl-istess ritmu, iżda aħna il-koll trasparenti. Għaliex jekk ma nkunux trasparenti, mela allura jista' jkun illi aħna ma nappoġġawx biżejjed lil pajjiżi meta nkunu qegħdin niġġieldu il-faqar. U għalhekk huwa importanti illi nsibu mod tajjeb kif nistgħu ninvolvu fl-aġenda tal-effikaċja tal-flajnuna naturi ġodda Hemm iż-żieda fi trasparenza kwistjoni tassew kruċjali. Minħabba l-kriżi ekonomika fl-Unjoni Ewropea, in-nies qed jistaqsu iktar xi ksibna fl-iżvilupp, x'riżultati ksibna. L-aħjar tweġiba hija illi nagħtu trasparenza sħiħa meta ngħidu kif qed jiġu użati il-mezzi, jiena li din il-Kamra nista' niżgura illi il-flus ma, ma nħlewx enu ħafna persuni biex joħorġu mill-faqar tfal imorru l-iskola biex ikampaw, nies biex ikampaw f'kundizzjonijiet tassew diffiċli, iżda il-pubbliku jistenna aktar trasparenza dwar il-flus il qed jiġi użat tal-lajnuna tal-iżvilupp. U għalhekk aħna irridu nimpenjaw ruħna wkoll minnaħa tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin nitrattaw żewġ affarijiet qabel bużam trasparenza u l-garanziji. L-apposta l-Unjoni Ewropea jkun trasparenti kemm jista' jkun xi ħaġa oħra li ħan iddiskutuha fl-aħħar ta' Ottubru huwa programmazzjoni konġunta. Aħna nitkellmu ħafna dwar il-koordinazzjoni fuq il-post, iżda id-djufija tal-koordinazzjoni hija illi inti taf imma ma tibdilx. U għalhekk irridu nistabilixu dak iċ-ċiklu fejn wieħed isegwi lil l-oħrajn u dan huwa ċiklu ta' dan il-pajjiż partikolari. Il-koordinazzjoni mhijiex biżejjed għalhekk it-tweġiba hija programm ta' eżerċizzju konġunt fl-Unjoni Ewropea. Kenna il-każ ta' Sudan tisfel u sa wasal iż-żmien li nkunu aktar ambizjużi għaliex dan il-mod biss dan il-pjan ta' żvilupp tal-pajjiżi rispettivi aħna nistgħu noħolqu sinerġija meħtieġa u ngħidu ħames sa 6 biljun euro li semma rapporter tagħna fil-preżentazzjoni tiegħu. Għaliex aħna nafu illi niksbu qegħdin niksbu aktar flus għall-iżvilupp mingħajr ma noħolqu taxxi fuq xi ħadd. Għalhekk Bużan ser tkun konferenza tas-sew interessanti ser tkun konferenza differenti minn dik ta' Istanbul. Ser ninvolvu l pajjiżi li qed jiżviluppaw li donaturi l-ġodda għandha tirnexxi mhux biss din is-sena ma qabel iskadenza tal-MDG fl-2015 u għalhekk huwa impenn kbir u jiena grat għal rapporti eccellenti illi garantixxi l-Unjoni Ewropea ser tarġa' tkun mexxejja kif kienet ġewwa Akra. Grazie Commissario, la discussione è chiusa, la votazione... Grazie Kommissarju, diskussjoni jammalu għasser nivvutaw għada f'nofsima seduta. Is-seduta li jmiss hija għada it-3-25 ta' Ottubru 2011 mid-9 sa' satej mid-3 sal-10.